Għasset tkompli tqajjem dan il-punt mal-awtoritajiet u tkompli il-kontroll u l monitoraċ tagħha fuq l izviluppi fil-ġejjieni. Grazzi. Grazzi lilek, Sur Kummissarju, bekk nalqu dan id-dibattitu il-votazzjoni isseħ wara li nispiċaw it tiret u l-aħħar punt tagħna fuq l-aġenda tagħna. Issa għal għall-aħħar punt, sitwazzjoni fil zimbabwe nisimgħu l-ewwel l-anorevoli Paxka. Nikjoġbok. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komisie. E, Grazie, prezident, komissarju. l ewwel darba illi aħna qegħdin nitkellmu dwar il-partit ta' Robert Mugabe. F'Lulju 2008 adottajna riżoluzzjoni għal sanzjonijiet kontra reġim ta' Mugabe. L-istess e, illum għanna ksur ta' drittijiet umani naħa tiegħu lejn il-poplu tiegħu stess. Kien hemm arresti kif, kif ukoll ejbin bla spjegazzjoni ta' ponenti politiċi. Dana kollu juri li Robert Mugabe u l-partit tiegħu qegħdin jibżaw minn kom situazzjoni illi tista' b'xi mod eh, teħdilhom mis-seta tagħhom. U dawna allura irdu jirrispondu għal mod kif huma qegħdin jisruttaw il-ġid tal-pajjiż tagħhom. Il-rizoluzzjoni tagħna tal-lum qed jitlob għal persuni maħtufa minn Zimbabwe sabiex jiġu liberati. il rappreżentant ta' Sur Mugabe l-Unjoni Ewropea jekk aħna naċċettaw din il-persuna, ovvjament din tkun xi ħaġa tassew tal-missija lina, allura rridu ninkoraġġixxu d-demokrazija f'dan ir-reġun fid-dinja. Grazzi, l-Onorevoli Van Orden issa. Grazzi, President. Kemili hawnhekk fil-Parlament xi 12 sena issa. Aħna jienna niprovaw najnu il-poplu ta' Zimbabwe biex ikollhom għajxin aħjar u aktar ottimizmu għal-ġejjieni. Aħna konna ċari fuq żewġ punti dirli. L-ewwel nett sakemm Robert Mugabe jibqa' fis-seta mħares minn partit Zanu PF u l-forzi ta' sigurta u jisfrutta il-ġit tal-pajjiż jider li xejn mu se jinbidel. Umbat, huwa fidejn il-poplu ta' Zimbabwe l-appoġġ tal-ġirien tagħhom Afrikani bħal l-Afrika tisfel illi iwettqu il-bidla meħtieġa. U forsi, forsi sa fl-aħħar għandna xi ċaqliq fid-direzzjoni tajba nafu għalfejn Mugabe eh, qed jibża u meta jibża jippanikja il-milixja pulizija tiegħu jibdew jattakaw lil kull minu kontrieħ. Eh, L-MDC suppost qegħdin fil-koalazzjoni iżda dal-aħħar il-ministri u politiċi tal-MDC dan l-aħħar ukoll eh, ġew imsawta u arrestati. Naħseb li Mugabe nervus għal żewġ raġunijiet raġ ġara lil ħabib tiegħu Eh, Gaddafi kif ukoll ġimgħa ilu fl-31 ta' Marzu il-komunità ta' żvilupp tal-Afrika li inkludi l-Afrika t'isfel u l ġirin ta' Zimbabwe sa fl-aħħar u rew il ħtasib tagħhom dwar il-vjolenza li reġa' għamet fil-Zimbabwe huma sejħu għal waqfien ta' din il-vjolenza U allura hawnhekk għandhom ukoll tim biex jaħdmu fuq roadmap għal elezzjonijiet ħilsa fiż-Zimbabwe u issa dan it-tim jgħad f'ħarari. Aħna qegħdin nitolbu l-gvernijiet tal-Ewropa kif ukoll l-Unjoni Ewropea illi jkomplu jużaw l-influenza kollha politika tagħhom fil-Afrika t'isfel biex ikun hemm bidla l-aħjar fi Zimbabwe biex bekk u tri għal elezzjonijiet monitoraċ xira biex ikollhom eh, pajjiż ħieles mill-intimidazzjoni. Sakemm ikun hemm evidenza ta' bidla il-miżura, il-miżuri illi jimmiraw l Mugabe iridu jibqgħu hemmhekk u allura l-Unjoni Ewropea ma tistax eh, tirrekonoxxi il- persuna maħtura minnu bħala ambasċatur. Ġala darba jkonna demokrazija u stat ta' dritt jiena ċert li il-Kumunità Internazzjonali inklusa l-Unjoni Ewropea jkunu lesti illi tassew ikunu jistgħu jgħinu kif ikun hemm bżonn. Grazzi Sur President. Stefanor. Grazzi lilu lilek Sur Van Orden issa għandna is l-Onorevoli Sargentini. Grazzi ħafna, President. għal madwar 10 snin jini li involuta bis-situazzjoni eh, eh, f'Zimbabwe jina naħdem organizzazzjoni f'Amsterdam dwar dan u ħdimna ma' attivisti fl-Olanda, fl-Europa, għadin niprovaw mux ehm, biss insiru nafu il-nis involuti u l-sejjer taħħom, iżda biex tassew namlu differenza fiż zimbabwe Persuna li l-tqajt maħħa eh, kienet persuna li għalt li Anzi, hija persuna msemmija fir risoluzzjoni u din il-persuna hija attivista illi kien entużjasta ħafna u għatma tilef l-entużjazmu tiegħu. Din hija persuna li iva r-risoluzzjoni qiegħda tiffoka fuqu għaliex ma naħsibx li Mr. Mugabe b'xi mod se jinkwieta dwar dana kollu u u l-kollegi tiegħu mill-MDC jixtiequ jkomplu bl-aġenda tagħhom għallu aħna x'nistgħu nagħmlu. Apparti li um, nimponu sanzjonijiet. Irdu niskuraw illi il-proċess Kimberley għal eh, diamanti ta' konflitti għandhom jiġu eh, għaw dawn id-diamanti m'għandhom ximbijaw għaliex dana jippermetti lill gvern li jkompli bir repressjoni tiegħu fuq il-poplu hemm ukoll xogħol illegali tal-tfal involut u l involviment tagħna fiż-Zimbabwe huwa magħruf. Iżda kemm il-darba irridu nkomplu insemmu persuni bħal daw. Grazzi ħafna. Eh, Sinjura Ojoland issa. Thank you, President. Grazzi, President. U għata tħassib kbir li situazzjoni fid-drittijiet tal-bina fiż-Zimbabwe marja tal-lar daw l-aħħar xhur U dana it-ħassib ikompli ikbar meta naraw ix-xkiel li jsir apposta min-naħa tal-gvern tal u l-attivisti ċivili li qed jiġu arrestati torturati u NGOs li jintafaw il-ħabs u jiġu arrestati għal xejn u kif ġiġi. aħna irridu illi naraw bidla ta' veru fi Zimbabwe u n-nies ta' Zimbabwe għandhom id-dritt illi jiexu mistriħ il-moħ minnaj ma jibżaw li jaqbdu jintefaw il-ħabs u torturati għal xejn bxejn u dawk in-nies illi jipperpetwaw dawn it-tip ta' eh, tortura għandhom jiġu arrestati. Sinjura Ana Gomes, grazzi ħafna, President. Il-merġa ta' repressjoni fi Zimbabwe hija sinjal ċar tal-problemi li rajna u koll qabel elezzjoni li għaddew il-Komitat Nazzjonali u gruppi politiċi fir-reġjun ma jistawx jippermettu li ħallu daw l-affarijiet bħal arresti għal xejn bxejn jisaxħu. Hemm bżonn nitolbu il-drittijiet ta' bniedem jiġu rispettati anke qabel ma jsiru l-elezzjonijiet, kriżajt id-drittijiet tal-bniedem u fora importanti bħal forum tal-drittijiet tal-bniedem ta' Zimbabwe u studenti mill-MDC u attivisti zaza għedin jiġu persekwitati. U dana dem qed isir aktar gravi. Minflok, Kampanja ta' terrur kontra daw in-nies. Għandhom u minn flok jamlu u kol kapeta terrur għall-Unjoni Ewropea minn somjawx għat jiġri fil dinja arbija u jibżaw u jipermettu elezzjonijiet hissa, surkali hissa Gazzina ħan nitkellem fissam mill kollega si għajlek għallu jitkellem il-lum għar nofsinar. Ma sa xikunaw. Fuq daw it-tlet suġġetti li tkellimna, il-lum dan huwa l-iktar wieħed li jina nara l u l-iktar ħaġa li tirrepeti ruħa. Robert Mugabe illu wis imexxi Zimbabwe u imexxi bl-iktar mod krudil. Speċjalment in-nies li ma qbilx miegħu fil-pajjiż. il-bidlit li sar fl-2009 biex ikollhom id demokrasija biex qed taħdem, speċjalment minħabba li qed jaċċerta li dara ma jaħdimx. Rajna nies jisparixxu, nies li ġu arrestati għal xejn U min japponi jinqasel, dana mhux aċċettabbli anki l-NGOs kellhom nies minn tagħhom li ġew arrestati, ġifri ovvjament hemm bżonn li tittieħed azzjoni kontra dan id-dittatur. U kif qal l-Sinjora Van Orden, l-Unjoni Afrikana issa qed tipprova tibda diskussjonijiet dwar dan u naħseb li aħna fl-Unjoni Ewropea issa għandna l-opportunità illi naqdu magħhom u nużaw kollunka forza diplomatika possibbli sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni u naċċertaw illi Is-Sur Mugabe iwaqaf l-arresti u l-eżekuzzjonijiet u illi kunem libertà bizzejet li taċċerta li kunem elezzjonijiet ħilsa fi Zimbabwe u elezzjoni demokratiċi. Grazzi ħafna, grazzi ħafna li l-eksur s sur tavarix. Grazzi, President. Aħna l-koll nafu illi il-ftejn tal-2008 mġeddet fl-2009 Pala Prim-Ministru ta' Zimbabwe u eh, Robert Mugabe partizizzanu PF ma wasalx għad demokrazija u drittijiet tal-bniedem, ħassin ta' drittijiet tal-bniedem f'Zimbabwe għalix il- President Mugabe u sħabu għamlu da kollu possibli biex ikissru dan il-ftejm. Ftit minuti ilu biss ħarġ l-aħbar li kien hemm attakki kif kontra n-nis fil-laqa tal-MDC. Ovvjament l-Unjoni Ewropea ma tistax tinjora dak li qed jiġri fiż-Zimbabwe.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 In-nis fil-Zimbabwe mux ħajkunu kontenti b'da d-dibattitu tal-lum għalix u ma dal-waqt ħajkollhom il-vakanza nazzjonali u mux ħajgawdu l-festa. Iċ-ċittadini ma jeħdux deċiżjonijiet demokratiċi dan huwa kull ma jiġri fi zimbabwe huwa kompromess sforzat. Imma jista' jkun hemm f'termiet li jkunu pożittivi jekk ikun hemm ċertu prekondizzjonijiet li jintlaħqu waħed minn dawn kondizzjonijiet huma li sitwazzjoni rigward drittijiet tal-bniedem titjieb. U għalhekk aħna qegħdin nitkellmu għalhekk fuq hawnhekk illum fuq dan il-kwistjoni fiż-Zimbabwe. Waħed jista' jiddubita jekk miżuri restrittivi u mhix effettivi, ma ma sax nippermettu illi dawk li mhumiex lesti illi jiffirmaw. Anzi dawk li jiffirmaw petizzjoni sabiex jitneħħa jitneħħa l-oppressjoni mbagħad jispiċċaw eh, arrestati u u torturati. Is-Sur Arsenis, grazzi ħafna, Sur President, il-partit ta' Sur Mugabe jittorturaw isawtu u jarrestaw il-kull min jiġġiela għad demokrazija u r responsabilta tagħna dak li qed jiġri fil-Afrika. Aħna tħalna ħafna fl-Afrika. Ħloqna pajjiżi ġodda wkoll u kultant. Irreżistejna li jkun hemm seta' demokratiċi jekk dawn imorru kontra l-interess tagħna u issa huwa dover tagħna li naċċertaw illi jkun hemm demokrazija fiż-Zimbabwe u għall-Greċja huwa importanti mod partikolari dan għaliex bejn il-65 u 73 ħaw kollna kena dittatorjat f'pajjiżna u l-istituzzjonijiet u Kunsil tal-Ewropa enew l-ċittadini Griegi jidġildu id-datorjat u aħna ma rridu għalek li konna x'naqsmu xejn ma' Mugabe u sħabu aħna l-Unjoni Ewropea rridu. Nejnu lil dawk li jixtiequ li jkun hemm id-demokrazija fl-pajjiż. Sultanak. Aħna naqblu mal-proċess ta' Kimberly sabiex neliminaw il-konflitti fil-Afrika u diamanti mġammija minn fuq is-suq. Però, is surjamba pereżempju mill-DCR deċida waħdu biex jippermettu il-beħ ta' diamanti mill-mina jawangu. Dina, kif rajna f'dal-parlament sena li għaddiet, meta tkellimna, kienet il-kawza ta' stupru, ta' qtil, ta' nis li tilfu ħafna xogħol u dan il xogħol ta' diamanti djamanti ħajkomplu jgħinu lil Mugabi u ħajkomplu anki jistana minn fuqha. Nixtiequ illi l-iskandlu jissemma fuq l-ola livell u ikun hemm ukoll teħid ta' deċiżjonijiet f'dan rigward. Jina xtaqt nitkellem ukoll dwar riżorsi naturali oħra li hemm fl-Afrika u ma nippermettux illi dawn jinbijaw sabiex jiffinanzjaw il-xiri ta' armi. Jiena qed naħdem ma' Global Witness li NGO f'Londra u qed taħdem f'dan ir-rigward sabiex dawn l affajt ma jibqgħux isiru. Mr. Preda, is next. Grazzi ħafna Sur Preda. Grazzi ħafna. President, permetti li nibda billi najt illi kull darba li nisma l-diskussjoni fuq s-sur Mugabe jina bda niftakar fis smaninijiet u fis-sur ċaċesku. ċaċesku u Mugabe u Gaddafi kollha kienu ħbieb Naħseb talmu minn ċaċesku. U għed naħseb dwar il-mibeza li għandhom ma' soċjetà ċivili u l-attivisti. Kien hemm ħafna attivisti li ġew arrestati f'Zimbabwe fi frar. Ġew akkużati minn tradiment. U ma kienu għadin kelmu kol dwar dak li kien qed jiġri fil-Eġittu f'pajjiżi fl-Afrika ta' fuq kol, imma nittama li fl-aħħar mill-aħħar jina xina naraw xi darba l-elezzjoni demokratiċi fiż-Zimbabwe. Grazzi ħafna sas sinjura Saja. Grazzi, President, l-Unjoni Ewropea u l-Kunsill Kumitat ta' Affari Barranin adottaw riżoluzzjoni fuq Zimbabwe ħna ġduq l-inżommu sanzjonijiet għax ma kienx hemm il-progress meħtieġ. Aħna xtaqna naraw li kulem progress fil ftejm ta' kif jinqasmu s-setat, però il Pero Mugabe u u sħabu xorta baqgħu jaħdmu kontra l-oppożizzjoni. Kien hemm każijiet ta' tortura, kien hemm każijiet ta' qtil u omiċidju u s-sanzjonijiet mhumiex kontra n-nies u l-poplu ta' Zimbabwe għax l-Unjoni Ewropea ta' ħafna jnuna wkoll bħala ikel u provisti oħra li Zimbabwe. Għandu jkun hemm elezzjonijiet ħilsa u għandu jkollna l-osservaturi jemmek u koll biex naċa qed jiġri grazzi ħafna Sirjura De Odenberg. Teraz. Dziękuję bardzo. Od naszej ostatniej debaty na temat Zimbabwe. Grazie ħafna. Laħda bada tkellma fuq Zimbabwe u minn dak iż-żmien ma bidel xej il-qatt huwa ta' 90 l-ispettativa tal-ħajja tal-ħajja jaftit iktar minn 40 sena u mandom xaċċess għal servizzi tas saħħa n-nis. ċertament illi il-ftejim Morgan zvandġiraj ma laħax l-ispettattivi. U speċjalment issa jżaraw l-affarijiet anke fil-kuntest dak li ntela li qed iseħħ fl-Afrika ta' fuq distanzja ta' madwar 1000 km ma pereżempju dak li qed isġri bħalissa fil-Kosta tal-Lavori donna qed juri lil demokrazija meta fl-ebda frontieri ġeografiċi ma tarafhomx. Aħna rridu nagħmlu l-għamlu tagħna sabiex inwaffqu aktar Eh, prosekuzzjoni tal-oppozizjoni demokratiċa. Jina, s-sicċurilu għat li Zimbabwe ma jistax jippermetti illi joħloq problemi artificiali u jina d minna din ħagġa, grazzi ħafna s-sassur busoj. minn novembru li għadda jina nemmen li baronessa Ashton għanda skun għetiħu pozizjoni għadda kontra l-attitudni u l-ġir ta' reġim ta' Mugabe. U trita ċerta taċċerta wkoll li l-libertà tal-kelma u ċertu libertajiet ċivili oħra jkunu rispettati. impenja truħa formalment biex tagħmel dawn l-affarijiet. Kwalunkwa ħaġa li kontra drittijiet tal-bniedem internazzjonali il supposta dan fis-seħ f'Zimbabwe għandhom jiġu revokati. Zimbabwe teħtieġ il-Komitat Internazzjonali sabiex jerġa' jkollhom id-demokrazija. Grazzi ħafna Sinjor Basescu, grazzi. President. L-avvenimenti ta' Zimbabwe huma sinjal ta' twissija l-alkoll illi insegwu drittijiet ta' bidan fil-kontinent Afrikan fl-azzjoni ta' Ġunju. Mugabe mexxa kampanja ta' intimidazzjoni kontra l-opponenti tiegħu. Uffiċjali tal-gvern nies li defendu d drittijiet ta' bniedem fir-reċin kollha ta' il-ħabsu ġew arrestati. Zaw l-aħħar xudina ma sax nitoleraw din is-sitwazzjoni migabe ippospona wkoll it-tfassil ta' Kostituzzjoni Demokratika sena d-dieħla. Il-leġi l-ġdida trid tkun supposta tiggarantixxi l-elezzjoni demokratiċi imma anke sitwazzjoni ekonomika fatwa ta' ħafna mit-tmexxija tiegħu. Il-President jappoġġa ħafna il jiri fil-pajjiż u l-investituri u e, n-nis li jġu għara jridu jgħu se jgħamlu sabiex jgħu fuq l-ura dal-pajis fuq saqaħ. Ah. Il-kellim li jmiss, grazzi ħafna il-Zanu PF ma zamx il-ftejim tal kif jinqasmu setat minn flok meċi li demokrazija il-reġim qiegħed dejjem sarra hizjet fuq um, li bezza n-nies, tortura, etc. Dana kollu qiegħed jimpedixxi anki l-progress. In-nies qegħdin jiġu torturati minħabba l-opinjoni politika tagħhom dana dan jinkludi ġurnalisti illi jiġu torturati għax għandhom opinjoni differenti u aħna jdu nkunu naqridu nappoġġaw li Zimbabwe anke termini ta' żvilupp. Il-Kunsill Ewropew id-deċida jissoksa bil miżuri ta' restrizzjoni għal gvern ta' Zimbabwe dana jinkludi wkoll il-lista sewda naħseb irdu nkomplu nibqgħu nimxu f'din id-direzzjoni qabel ma jkollna provi ta' veru li eh, l-bidla qed isseħħ f'Zimbabwe ma din hija xi ħaġa li trid tiffoka biss fuq il-gvern korrott u m'għandha bl-ebda mod ma teffettwa il-poplu. Grazzi ħafna fl-aħħar net is-Sur Peter Herzef. Ja, Sie haben sich gemeldet. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Präsident. Grazie ħafna, President meta kont għadni tifel. Kont nirċivi li trib minn Rodezja għax tlet aħwa tan nannu tiegħi kienu jmorru hemmhekk fir-Rodezja bħala sorijiet. U ma qatt maqlu li li nies ta' Rodezja kienu qed ibatu l-ġuħ u dak li għat jiġri issa hemmhekk huwa inaċċettabbli Rodezja u dak li llum huwa Zimbabwe kienu il-medda tal-qamħ fil-Afrika tal Hirrun. U issa, mugaber nixu li għalab l-affarijiet u nisa timutu bil-ġu Mu Mugabe nixu li terrorizza l-nies u għal dawn is-snin kollha u naħseb issa jridu nifqu bdil biċċa xogħol u il-mod kif nista' nagħmlu dan huwa l-Afrika t-isfel, għalix jek l-Afrika t-isfel ma jwaqafx il-dan il-dittatur ħaj kompli terrorizzan nisu Issa, fissem il-Kummissjoni, vice president eh, Maros Sefkovic, biex jitina l-pozizjoni tal kummissjoni Grazie President, membri, naħseb il-koll naqblu li Zimbabwe u it-kasbir tal-drittijiet tal-bniedem minnaħa ta' Zimbabwe għadha tkun wisq ta' sikwit fl-aġenda tagħna. U kif ikun hemm xaqta ta' d-demokrazija jkun hemm f'daqqa waħda mowġa sħiħa ta' ta' kis minnaħa tal-gvern u torturi u episodji bħal dawn. U għalhekk aħna bħala l-Unjoni Ewropea ridna nresqu miżuri ta' restrizzjoni għat minn darba fil-frar din is-sena. Għamennija ċara ħafna li dan il-ġest ċar ridna nisħu l-importanza kritika ta' ftejn bejn nimsieħba u l-partiti tal-gvern fil-passin meħtieġa biex ikun hemm elezzjoni f'dan il-pajjiż. U f'dan il-kontest aħna sħaqna biex ikun hemm reviżjoni tal-pożizzjoni tagħhom fi żviluppi konkreti fuq il-post. L-Unjoni Ewropea ma mħasba fir rigward il-violenza politika li għed komplet faqqa fil-Zimbabwe u fit-18 ta' marzu fl-imkien ma' 21 rappresentanza u ambasċata l-Unjoni Ewropea ħarġet stqarrija biex tesprimi tħassib tagħha fuq iż żida ta' intimidazzjoni li għandanijiet politiċi ma' kif violenza banijiet politiċi. Fil-31 ta' marzu kien hemm is-summit tal-SADC fis-summit tal-Komunità l-Iżvilupp fin-Nofsinhar tal-Afrika u aħna tlabna biex ma jkunx hemm il-tkattir tal-mibeda tal-fastidi politiċi u tal-arresti u aħna tlabna biex ikun hemm elezzjoni qed toffri assistenza sabiex bekk ikun hemm organizzazzjoni tal-elezzjonijiet skont il-prinċipji bażiċi u jkun hemm elezzjonijiet demokratiċi u għal dak il aħna ħtarna uffiċjali biex bekk ikun hemm għajnuna, tim ta' għajnuna li jaħdem flimkien mal-Kumitat Elettorali. Aħna nħassu li dawn l-isforzi tal-SADC għal nofsinhar tal-Afrika huma passi ewlenin biex ngħinu dan ir-reġun u biex nelbu l-kriżi fi Zimbabwe. Il-ħidma id fit ma' l-SADC hija parti mill ftejn politiku tal-gvern biex bekk ikun hemm passi l-qoddim anke minna ħatar ambasċatur ta' Zimbabwe. Għalek, edin fi żmien biex nkomplu dialogu ma' l-gvern inklusiv u naħseb l-dinja soċa vitali u ma nix imorru kontra dan il-pass. Iżda rridu naħdmu brabta sfiqa ma' l-partijiet kollha interessati. L-Unjoni Ewropea hija parti l-kbira tal-lajnuna l izvilup li tirċivi Zimbabwe u aħna nippruvaw kemm jista' jkun nejnu liċ-ċittadini ta' Zimbabwe. U dan ir-rimbors ta' madwar 365 miljun minn mindu kien hemm dal politiku fl-2009 kifet poġġina fl-ewwel post bħala donaturi għal dan il-pajjiż. Mill-2009 hemm ukoll riformi tal-gvern li kien hemm u kif skont il-proċess ta' riforma tal-Kostituzzjoni li qed jitħarsu. Dan jinkludi programmi mill-naħa ta' Defensuri ta' Drittijiet tal-Bniedem u aħna rridu nkomplu nwaslu fl-imkien mal-pressjoni internazzjonali biex fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm elezzjoni demokratiċi għal Zimbabwe u għal proċess ta' demokratizzazzjoni f'sitwazzjoni tant imwera f'dan il-pajjiż. Grazzi. Grazzi Kummissarju, kollegi, dibattitu fuq Zimbabwe maluq u nistgħu ngħaddu mill-ewwel għal-votazzjonijiet. L-ewwel net ħanivvotaw fuq il-każ ta' Ai Weiwei Għanna sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni u ħanibdow bil-mozzjoni konġunta paragrafu, anzi emenda